Euh, mais je crois pouvoir parler. Euh, Imma nista' nitkellem naħseb fisem kulħadd. Għal dan huwa dan ir-rapport, ovvjament, u tajb li konna approċ illi ikun wieħed komuni. Il-punt ta' tluq kif eh, fakartin, sur President huwa fir-realtà aħna illum għandna sitwazzjoni fejn il-Baġit Ewropew ma ġiex rivedut meta morna għall-euro. Dan seħ fuq eh, l-operat ta' suq step. Pakt kina a proprement parler jamais fil. U dan huwa suġġett ta' studju ta' impatt u isna għanna bżon nitalmu anke mill-isfond storiku u l-krizi u rrit il-faċilità id-djufija u għalek. U għalek il-rapporters huma konvinti meta nitkellmu fuq l-emu wieħed mill-pilastri ikun kostruzzjoni ta' strument baġitarju speċifiku bil-mezzi għal zona euro kif l-Unjoni stess għamlet mill-1998 f'riżoluzzjoni li bdiet mill-Komissjoni Ekonomika u Soċjali taħt l-responsabilità tal-kollega tagħna Metan li qal biex nilqgħu xokk asimetriku l-euro jkollha bżonn ikollha fond ta' stabilizzazzjoni. Kif qal? Waħna rapporter konvinti, perswasi, illi hemm elementi utli fir-rapport tal-ħames presidenti u aħna konvinti kif kontet ngħid illi l-falsi li jmiss utli għad diskussjoni tagħna ma nistawx noqogħdu dejna fuq żaqna nistennew imma għandna bżonn nippreparaw dit-tieni fażi l-Presidenti għax anke l rapport stess tal-ħames Presidenti u kol bla dubju ta' xejn għandu bżonn nsiduh skont il-ħidma għaddejja. Meta ġie publikat ma nixtieqx intawa l-wisq. Għax id-dibattitu nixtiequ li jkun wieħed eh, tajjeb pożittiv minn affarijiet imma l-approċ globali U meta nibdow allura bid din il-lekuna fil-operat tal-euro, aħna fakkarna nkunu dejjem qegħdin nitolbu il il-mekkaniżmu ta' stabilità ikun ukoll imdaħħal fil-metodu komunitarju. U apparti dak li riet il-Parlament tkun parti mit-tieni fażi kif huwa mitlub fir-rapport tal-ħames presidenti. Aħna naħsbu u dan din il-metodu komunitarju ikun imdaħħal u marbut mhux biss mal-baċet tal-Unjoni imma fl-MFF li huwa punt illi għanna bżon nirfinawħ, norbtuħ u fejn aħna sensila ta' proposti. U nibdow b'din l-idea l-integrazzjoni titkun li l-in mill-thresholds previsti għal MFF u għalhekk nibdew billi nidentifikaw it-tlet eh, funzjonijiet li hemm iġu jiġu koperti minn din il dan l-istrument baċitarju l euro l-għet il-konverġenza, it-tieni l-assorbiment tax xok asimetriku u it tilet tkun il-kapaċità li nilqaw ix-xogħol eh, xoks simmetriċi. Matul il-qari tar-rapport u akumulu ta' provi Eh, skont il-skambji tagħna wara l-pubblikazzjoni tar-rapport aħna nażbu li daw it tlet funzjonijiet għandhom bżonn ikunu koperti minn mezzi finanzjarji u baċitarji li jkunu jistgħu jaqbdu jitfit. Dan ifisser illi meta nitkellmu fuq l-ewwel għan tal-konverġenza huwa indispensabbli biex ikun hemm is-sostenibilità tal-żona euro fit-tul imma wkoll biex inkunu żguri il livell ta' investiment pubbliku u privat fil-żona ma jkunx sistematikament mhux eh, tant eh, motivalur palmu issa u għalhekk naħsbu li għandna bżonn illi fil-budget tal-żona euro u meta nerġaw natu qafas l-MFF strumenti illi jitejbu l-konverġenza u għalhekk Aħna nipproponu illi nieħdu iġeja illi inti ma' Helmet Brock, President u Gi Verhofstadt u kol saltu uh, eh, fil-kontribuzzjoni ta' Sherpas fil-kidba ta' rapport tal erba presidenti li kunem kodiċi ta' konverġenza għabbażi tal-kriteri ta' Maastricht illi waslu għal riformi sostanzjali ħafna fl-istati membri u sidja importanti ħafna mill-Istati membri stess fir-riforma u mekanizmi li jiġu mhux biss sanzjoni imma b'effiċenza u responsabilta illi uraw iktar ftuħ minn mekanizmi illi waqafna minn meta aħna adottajna l-euro. It-tieni funzjoni tal-assorbiment tal-xoks asimetriċi, raġunament akademiku, tal-ekonomisti. Dini għal-qalba ta' diskussjoni. Imma aħna narawa palattini għan. U naraw u koll dak il-mekanizmu ta' stabilita u f'approċ komunitarju u dan huwa mekanizmu għalissa li għandu kondizjonalità li jiġi definit kas b'kas imma kif kontet najt inżidulu approċċ awtomatiku illi jippermetti il nlimitaw l-elementi ta' diskussjoni fil-perjodi ta' tensjoni għal dak li huwa il-funzjonament ta' l-euro u l-żewġ mekkanizmi illi ġew diskussi għal dawn l-aħħar snin u fejn hemm ir-referenza, iġifieri il-font ma nafx eżatt traduzzjoni bil franċiż imma forsi nista' jkun naf imma huwa l fund u il-sistema tal-kumpens għal qatt kumpens minimu. Mbagħad it-tielet kompetenza tal-assorbiment tax xoks tekniċi fejn aħna qegħdin eh, naraw illi hemm bżonn insidu mal-istrument attwali. Ovvjament la derba naqblu fuq dawn it-tlet finanzjonament aħna għanna bżon itlu iktar fil fond fuq il-gvernanza u għawnek hemm sensila ta' proposti li għanna u fejn jina ċerta mal-kollegi nkunu nistaw nirreagixxu u nikontribixxu għal riflessjoni tagħna. Grazzi. For this presentation now uh, Waiting for Mr. Berger. Issa, s-sur Berger għannom tal-PP u il kelma u koll il-Burhan Bars. Thank you very much. Uh, <coughs> Grazzi, President. E shadow tana talabni biex nitkellem illum. Għalix huwa qiegħed għall-40 anniversarju tal-partit tagħna li qed jiġi ċelebrat bħalissa fil-Lussemburgu ġifieri qiegħed hemmhekk u talabni biex nitkellem għannom tiegħu. Ovvjament jiena se nagħmel dan m'hemmx problema. Uh, Il-kollega tiegħi għalli li għandu xi tħassib eh, dan wara li qara l-abbozz tar-rapport għal kapaċità finanzjarja. Jaħseb li dan ir-rapport qiegħed jimmina xi wħud mill-oqsfa legali attwali u hemm xi żbalji wkoll speċjalment fir-rigward ta' dawn il-punti. L-ewwel net m'hemmx definizzjoni xierqa tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Imbagħad it-tieni net Eh, l-Euro bħala moneta eh, tiġi mitqisa bħala eh, waħda mill-kawżi tal-kriżi tad-dejn sovran, sovran. U jinsar rapport ukoll l-element nazzjonali f'ċerti pajjiżi bħal posponiment tal riformi relevanti, non adeżjoni għall-STP u mbagħad iż-żieda wkoll ta' infiq pubbliku mingħajr ma jkun hemm żida fil-produttività u kien hemm ukoll livelli insostenibbli ta' dejn pubbliku kif ukoll żbilanċi makroekonomiċi akkumulati f'ċerti pajjiżi tal-ewro għal deċenni sħaħ. Umbagħad kien hemm in-nuqqas ta' manuvra meta laqtet il-kriżi. Sentenza twila din iva bla dubju. Però Siegfried kitba il-kollega tiegħi u mbagħad it-tielet net fl-opinjoni tiegħu hemm ukoll rappreżentazzjoni ħażina tal-riżultat tal-kriżi u sostna li possibilità li jkun hemm l-integrazzjoni tal-ISM fl-aki komuniter taħt il-qafas ta' trattat kurrenti. Eh, hemm ukoll l-element li qed tiġi imminat artiklu 1.5 in-no bailout clause. Però il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea qalet li l-ebda setat ma jistgħu jingħataw lill istituzzjonijiet tal ġdanja fjaħtieġ bidla fi trattati. Imbagħad ir-rabonet mhux qed jissemma wkoll li l-kapaċità fiskali se tkun limitata u ma tkunx tista' tistabilizza l-istati membri fiż-żona euro M'għandux ikun ix-xogħol tal-kapaċità fiskali li jissalva pajjiżi f'diffikultà anke jekk inqisu li diġà għandna l-ISM bħala mekkaniżmu ta' kriżi u apparti minn hekk in-no bailout clause f'artiklu 1.5 kif għadni kif semmejt. Ir-rapport ma jirreferix laqqas darba għal dan l-artiklu. Imbagħad mill-ħames net ir-rapport isemmi wkoll it-tranzizzjoni tal-ISM fond monetarju ġestjonat mill-Kummissjoni u dan mhux possibbli taħt il-qafas legali attwali. Dan ukoll jaf jeħtieġ bidla fit-trattat. Is-sitt punt Ir-rapport jipproponi wkoll il-ħolqien ta' Ministru tal-Finanzi però ma ma jwessax il-kompetenza tal-Ministeru. Eh, il-rapport jgħid li il-Ministeru għandu jkollu teżor u ikun ukoll president tal-Grupp Euro. Dina ma toġobniex. Ma nasbux li għadija tajba. Eh, seba punt wara paragrafu 23 eh, kelma fiscal capacity tinbidel BSM EFM. Dan jista' jkun possibbli biss wara bidla fit-trattat il-kapaċità fiskali m'għandix tiżvolġi r-rwol tal-ISM għaliex kif inhu kif insibu fir-rapport tal-ħames presidenza li trasformazzjoni tal-kapaċità fiskali fi SMIFM iwassal biex nimminaw il-funzjoni tal-istrument bħala strument maħsub biex jgħin l-istrutturar finanzjarju bħalma nsibu taħt pilastru wieħed. Punt 8 qed jiġu proposti tliet pilastri. Eh, l-ewwel pilastru biss eh, l-inċentivi għal riforma strutturali jista' jiġi implementat mingħajr bidliet fit-trattat. Kemm il-funzjoni il-kapaċità fiskali għandha tindirizza fl-istess waqt jekk inqisu d-daqs limitat tagħha din ma tkunx tista' tassorbi ix-xokk simmetriċi u asimmetriċi u tistabilizza żona euro in ġenerali għal daqstant. Is-Sur Mużan jipproponi li nifokaw fuq għan wieħed li tista' tiżvolġi din il-kapaċità fiskali. Id-disa punt, l-aħħar punt, it-tieni pilastru huwa sempliċement dikjerazzjoni ta' intenzjoni, ma jiddeskrivix x'inhi rainy day fund jew nkella kif għandha taħdem. Bl-istess mod m'hemm spjegazzjoni dettaljata fuq l-iskema ta' għat Ir-rapport ma jishtarx kif nistgħu nevitaw ċerti perikli taħdin l-iskema jekk inqisu li pilastru t-nejn mhux preċiż dan u għal tħassib kbir, speċjalment jekk ma nafux jfissru dawn l-iskemi. Għal daqstad, l-uniku soluzzjoni li dan ir-rapport jagħti għal problemi attwali fiż-żona euro huwa l-ħolqien ta' transfer union fil-form ta' rainy day fund jew inkella skema ta' assigurazzjoni tal-qat. L-implementazzjoni ta' dawn l-iskemi mhix possibbli mingħajr ma jkun hemm bidla fit-trattat. Din tmur kontra il-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna u dak li għaddi li sigvrit sissa. Grazzi ħafna. Hemm xi kummenti x'nagħmel eh, fuq ċerti partijiet mill-intervent tas Sur Murzan, dan nagħmlu aktar tard. Tista' l rapporter is-Sur Bogi. Niskuża ruħi għaliex eh, il-Eurostar li kont fuq għadam edda xej biex waslet. Eh, jien għadni kif ħadd nota tal-aħħar kummenti li saru minnaħa ta' Siegfried Murezan biex nkunu ċari hawnhekk, ovvjament. Nafu bħala rapporters u kanna sessjoni l-ġimgħa l-oħra wkoll biex kun hemm xi terqim tal-abbozz attwali għabbażi ta' laqat u diskussjonijiet li kellna f'xi HQs nazzjonali u kif ukoll flimkien ma' xi esperti. ġifir il-proċess għaddej. Però ħaġa waħda trid tkun ċara. Ma nistgħux niddiskutu il-politika tal-Bank Ċentrali fejn jidħlu r-rati ta' interessi ma nistgħux li s-sitwazzjoni nħalluha kofini brabta ma' deficit fl-investimenti u ma nistgħux nippermettu l-Unjoni Ewropea bil-Brexit jew mingħajru nħalluha kofini. Nirriflettu daqsxejn, irridu ngħidu li l-President tal-Bank Ċentrali xi ftit ta' ilu semma li l politika monetarja waħedha ma tistax issalva żona euro, hemm bżonn miżuri urġenti apparti minn hekk u dan ġie konfermat fir-rapport tal-Bank Ċentrali ta' April ta' din is-sena b'mod aktar jibes ukoll din id-darba. Ġifri hawnhekk ninsabu issa. Infakkarkom ukoll li f'Novembru jew Diċembru 1998 bil-rapport Metin għandu kun semma kien hemm xi idejat bażiċi. Bħala xi ħadd li ġej mill-Kumitat tal-Budgets jiena irrid nevalwa wkoll is-sitwazzjoni bl-implementazzjoni ta' żona euro. Kien hemm payment balance facility għal pajjiżi tan non euro ċerti garanziji wkoll abbażi ta' artiklu 143 tal-artiklu. Eh, dan intuża u l-kapaċità ġiet imwessa wkoll minħabba l-kriżi. Dan l-istrument ma jeżistix għal żona euro, ovvjament dak li huwa importanti għalija wkoll huwa li kull ħaġa li qegħdin niddiskutu hawnhekk hija marbuta wkoll ma' kundizzjonijiet ċari u ma nistax nitkellmu biss dwar il-qsim tar-riskju, rridu nitkellmu wkoll dwar il-qsim ta' sovranità għaliex jekk le ma naslu mkien. U dak li rridu niddiskutu wkoll huwa x'nistgħu nagħmlu minnaj bitlit fit-trattat. U x'irridu nagħmlu u x'inhu meħtieġ ukoll fih dan il-qafas tal-bidliet fit-trattati, dan huwa ċar. Però sa fejn tiena u jiena ma studjajx il-liġi b'xorta ħażina, xi kultant tgħin il-liġi. ċerti affarijiet ħarrejn id-day fund, pereżempju, huma possibbli mingħajr bidlit fit trattat. mil banda l-oħra, rridu nrispettaw ukoll li minħabba xi deċiżjoni tal-qorti kostituzzjonali l-kwistjoni ta' bidlit fit trattat u din rrida politika tiegħi hawnhekk ukoll li aħna rridu nitrasferixxu li jessem fond monetarju li xraqlu dan l-isem, però dan jista' jaħdem biss bil-bidliet meħtieġa narraw kif irridu mmexxu s-sistema. Għaliex jekk le xejn ma jaħdem. Ma naslux għall miri tagħna lanqas nispiċċaw bil-proċeduri intergovernattivi li għandna sissa u U dan minħabba nuqqas tarida tal-Istati membri wkoll. Aħna rridu nirrispettaw ukoll ċerti prerogattivi tal-parlamenti nazzjonali jogħġobna jew le, dawn irridu nindirizzawhom ukoll. Però huwa ċar fiħdan l-istruttura leġislattiva governattiva tal-qafas legali tal-Fond Monetarju Ewropew, l-Unjoni Monetarja Ewropea wkoll iridu niddiskutu l-iskrutinju demokratiku u r-rwol tal-Parlament Ewropew għaliex hemm deficit. U l-esperjenza turina wkoll li fil-kriżi bħalma ġara min-naħa tal-Kunsill Ewropew li niddeċiedu mbagħad li nieħdu ammont ta' 60 biljun taħt loan resource ceiling u l fuq mill-limitu tal-MFF. Kon għadin nitħlonek fuq drittijiet budgetari tal-parlament ġifir f'dan il-kas u dan u argument feħin nifsu li rridu inħejju aħna. L-istruttura tagħna l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tagħna u miżuri li jistgħu jkunu disponibbli f'ħinhom Ovvjament, eh, zbalji dejjem se jkun hemm però. Jiena naqbel ukoll li fir-rigward tal-istrumenti, ovvjament, il-professjonalizzazzjoni tal-fondi eżistenti bħala fondi strutturali, fondi ta' koeżjoni, EFSI wkoll, dawn jistgħu jintużaw b'mod aktar għaqli anki biex nitrattaw ir-riformi neċessarji fiħdan l-Istati membri. Fuq l-ewwel kanal flok il-Ġermaniż ħireġ il grieg eh, biex niġbilkom l-attenzjoni. Mhux il-membri Ġermaniżi tagħna kollha jitkellmu bil grieg ġifieri jekk jogħġobkom. Il-grammatika simili però bejżel lingwi kif tgħid l-mara tiegħi. Inkomplu però. Mela. Il-professjonalizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti hija importanti u hawnhekk kon qegħdin nitkellmu wkoll dwar wieħed mill-paragrafi li jitratta l-assistenza teknika u kollu xek. Dan huwa nukleus interessanti, rridu naraw jekk jista' xi hemm twessieħ matul l-MFF il-ġdid. Mil-banda l-oħra, nixtieq ngħidilkom ukoll li l qafas legali tal-fondi strutturali diġà jagħti xi possibilitajiet fejn jikkonċerna l-implementazzjoni u reazzjoni fuq eh, sitwazzjonijiet speċifiċi fi stati membri individwali dan l-istrument nazaħ bizzejiet pero jiva jew le u biex namlu għacħara u kol brabta mal kapaċità fiskali. Inqas ma, ma ka Unjoni Kapitali u Unjoni Bankarja jeżistu. Inqas ikun hemm il-ħtieġa għal ċerta kapaċità fiskali eh, għalina Il-Parlament ovvjament huwa għampenjat fil-konfront tal-erba pilastri, m'hemmx dubju dwar dan, però t-tieni aspett ukoll li xtaqt insemmi dwar li jessem trasferiment eh, Fond Monetarju Ewropew bil-proċess ta' taħit deċiżjoni xira u governanza b'saħħitha għandu jkun ċar naħseb li din l-idea ta' firewall li teżisti ma tistax tiġi dubitata Aħna dan il-kontest qegħdin nitkellmu dwar kapaċità fiskali inkluż il-Fond Monetarju u apparti minn hekk il-kapaċità fiskali li tista' wkoll tinkludi dawn l-eżerċizzi addizzjonali u programmi ta' appoġġ marbutin ma' kundizzjonijiet fil-konfront tal-Istati membri b'mod li ma jidħlux ċerti situazzjoni strutturali, però din hija kwistjoni interessanti wkoll jekk il-ġestjoni ta' dawn il-fondi tista' issir permezz ta' l-istrutturi tal-ISM jew inkella il-Fond Monetarju aktar tard. Però għandu jkun hemm distinzjoni wkoll ċara fuq dan il-punt ukoll. Għal stant naħseb. Il-kol kemm aħna nafu li din is-sena hemm bżonn ta' approċċ enerġetiku b'mod li żona euro u s-suq intern jimxu l-qoddim biex niddefinixxu l-passi meħtieġa x'nistgħu nagħmlu mingħajr bitliet fit-trattat pereżempju u x'hemm bżonn isir biex nistabilizzaw is-sitwazzjoni u fejn ikonna bżonn eh, bidliet fit-trattat. Għandna bżonn roadmap ċara inkluż dawn iż-żewġ eh, passi għaliex jekk le ma nkunux qegħdin wet u l obliku tagħna. Grazzi. Grazzi lil korrapporter issa għall-SND Paul Tank. Grazzi, President. L-idea ta' roadmap ta' ġobni, Lili. Ma nafux xi problemi għandna dimna u naħsbu li għandna bżonn ċerti strumenti biex insaħħu l ewro u għadna ma wasalniex, hemm bżonn ċerti elementi fundamentali għad dispożizzjoni tagħna Nibda billi ngħid li dak li oġobni mir rapport huwa l-idea li ninċentivaw riformi strutturali, eh, idea tajba din il-Parlament Ewropew għandu joħodha li l-indin nqisu l-budget b'mod kif eh, ninċentivaw eh, il-qasam pubbliku naraw jekk il-pajjiżi jistgħux jgħinu jew nejnu lilhom ukoll fil-ħidma tagħhom fuq diversi politiċi, ovvjament eh, m'għandniex inżommuha xi ħaġa bħal din għall pero biss, però għandha tapplika wkoll għal partijiet differenti tal-budget ukoll. Naħseb li dan huwa importanti wkoll mhux biss bħala strument għal politika Ewropea pereżempju, però hija xi ħaġa essenzjali wkoll għas-solidarjetà. Solidarjetà hija ħaġa li timxi modi opposti ovvjament, te tkun reċiproka, Rridu nejnu għom il-pajizi biex jamlu għom dawn il-bidliet. Hemm tliet pilastri għal kapaċità fiskali dan huwa ċar. M'iniex ċert jekk il-kapaċità fiskali trid tqis kull funzja kull funzjoni forsi tista' tkun aktar assenjata għal aktar għax-xoks per pereżempju, però hemm bżonn nitlet pilastri insomma biex ikollna sistema li tkun sigura. Xorta waħda għad għandi diversi mistoqsijiet jiena. ir roadmap pereżempju baqalna x'naħdmu fuqha, jew jekk se nużaw din bħala roadmap jaf nintilfu. L-ewwel nett Hemm miljun fond fil-Kamra, hemmhekk diffiċ li li nlaqqa ir-regoli budġetarji ma' dan il-kapaċità fiskali jista' jkun hemm trasferiment mill-kapaċità fiskali u mbagħad kadbek skont ir-regoli budġetarji mill-banda l-oħra. Jidher li hemm sors ta' konfuzjoni ġenerali, ġifiri xinu responsabilta nazjonali u xinu responsabilità Ewropeja. Nishtiq li l-awturi nek jitxaraw daqxajn fuq dan il-punt. Nibdew b dawn il-reformi strutturali ta' inċentiv forsi nistaw nużaw dawn jew kellem dan isiru affarijiet oħrajn. U sa fejn se naslu, nixtiequ li Brussell tgħid il-Pariġi xandom ikunu esempio, riformi fis-suq tax-xogħol. U mhux ċar lanqas. Fejn ir-responsabilità għall politika fiskali, responsabilità nazzjonali, Ewropea u jekk nazzjonali decentralizzata. Kif se nikkonsidraw no bailout clause? Għaliex mhux ċar x'inhu nazzjonali u x'inhu Ewropew u allura nibża li mhux se jkun hemm titjib fis-sitwazzjoni attwali. Jiena Nsibba diffiċli li nifhem x'inhu nazzjonali u x'inhu Ewropew. Din hija idea ċentrali għalija, din hija ħaġa importanti. Hemm ukoll żewġ punti uħranx nċaraw, L-ewwel qed minix nara kif iż-żona euro, strument ta' żona euro jista' jorbot ma' metodu komunitarju. forsi konna bżon xi teħid deċiżjoni għad-żona euro, ma nafx, però ma nafx kif jorbot mal-bqija tar-rapport u fl-aħħar net mhux qed nara kif il-kapaċità fiskali qiegħda torbot mal-budget Ewropew u kif setejn bil-problemi li għandna bil-budget Ewropew. Pereżempju l problema bil-budget Ewropew hija stati membri jgħidu iva ma jagħmlu xejn u jkollna bekk klog bil-pagament imbagħad din hija problema minnhom. Eh, pereżempju, ma nafx kif il-kapaċità fiskali tista' tikkontribwixxi biex insolvu l-problemi li għandna fuq il-budget Ewropew. Ġifri għalija, Sur President, jidher li hemm ħafna nuqqas ta' ċarezza hawnhekk, irridu naħdmu biex inżidu ċarezza. Għandna bżonn roadmap mod lil Europe issir aktar sigura, grazzi. Uh, now for the ECR group. Grazzi ħafna sal-grupp tal-ICR għanna Sur Kulman. Mxija tawwek. Issa Isur Lerner. Senjura Lerner. Grazzi ħafna. Jina l-għonnet nishtiq najt illi aħna naqblu Massur Morrison Massur Balz. Naħseb li din tista' tintuża bħala bażi għal viżjoni tal-Unjoni Ewropea li tuża l-budget sabiex tirregola affarijiet illi huma kompetenza tal-Istati membri jiena naħseb illi dan jista' jwassal għal konfrontazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Jien naħseb illi Għawek, jisna qed nipproponu li jkollna budget ta' żona euro li jkun responsabbli għal trasferimenti ta' fondi u dawn trasferimenti ġewna nsaqsu żewġ mistoqsijiet li għandna nippruvaw nwieġbu jekk dawn it-trasferimenti ħajkawżaw ċertu perikli morali jew inkella jekk dawn trasferimenti jkunu vera ġustifikati naħseb li l-kapaċità tal-Baġit Ewropew ħajkun qed jirrappreżenta periklu morali. Jiena ma naħsibx illi aħna nistgħu nevitaw dan minkejja illi fil-rapport hemm referenza għal fatt li nistgħu nevitaw jiena naħseb il-produttività l-kompetittività fiż-żona euro huma importanti ħafna naħseb li dan huwa l-ikbar riskju li nista' nara li aħna ħandajfu propju din il-parti u anka disciplina fuq is-suq dan huwa punt mhux qed jissemma fir-rapport qegħdin nitkellmu fuq il-kundizzjonalità tas-solidarjetà, però jiena naħseb li din hija superfiċjali wis, jiena naħseb li il riformi strutturali għandu jkunu diretti fil-Finlandja hekk ukoll nagħmlu l-gvern bħalissa qiegħed jippjana li jimplementa riformi fundamentali ħalli jkun hemm tnaqqis tal-infiq pubbliku. Iżda jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li verament għandna bżonnhom. Mekkaniżmu sistema bħal din li tista' twassal trasferimenti ma ħsibx li hija xi ħaġa li aħna nixtiequha. U ħanitkellem issa fuq il-finanzjament tal-kapaċità budġetarja. Wieħed qiegħed jgħid illi l-mekkaniżmu ta' stabilità finanzjarja għandu jintuża sabiex ikollna sistema u budget iktar stabbli, però naħseb li din tista' toħloq ħafna problemi minħabba li l-mekkaniżmu ta' stabilità huwa fond ta' kriżi li għandu jintuża f'każ ta' kriżi u l-istati membri huma s-sidien ta' dan il-fond. U allura jiena naħseb li l-Parlament Ewropew ma jistax jieħu deċiżjonijiet fuq l-użu tal-fond. Il-partit tal-ICR jixtieq li dwar din il-kwistjoni jressaq ċertu emendi għalmenu fuq din il-kwistjoni. Grazzi Thank you. And now... Grazzi ħafna. Issa, nishtiq insidan li ġana ħtu jisra kem. Monsieur le president Grazzi ħafna, President. Nishti nifraħ li żewġ rapporters tagħna tal-abbozz illi qegħdin nitkellmu fuqu tal-proġett li qegħdin nitkellmu fuqu mument kruċali. Ovvjament jiena bħal kull wieħed u waħda minnkom jiena nirrispetta l-qafas legali. Imma fil-kuntest ta' sitwazzjoni attwali jidri l-indispensabli illi ikonna viżjoni politika li tkun waħda ċara ta' fejn għana nixtiequ naslu. Meta ħlaqna il-munita unika, aħna konna konna sovranità maqsuma, iġifiri il-Banek Ċentrali Nazzjonali issa huma azzjonisti fil-Bank Ċentrali Ewropew u aħna waqqafna istituzzjoni li tista' tkun waħda federali. Imma aħna ma rajniex li ma jistgħu jkunu il-konsekwenzi fuq il-livell gvernattiv. Kien hemm dibattitu iva li tat preferenza li regolamentazzjoni ta' koproprjetà li tiffissa il-frontieri li wieħed ma jistax imur lilin minnhom għax l-istati illi jiksru uh, din ir-regolamentazzjoni jkunu sanzjonati jew kellna bżonn ta' gvern finanzjarju ekonomiku u baġitarju mod definitiv u dan ġie traspost fit-trattat ta' Amsterdam u għamilna l-għażla tar regola tar regolamentazzjoni u saqsejna lil Eurogroup li fih hemm il-Ministri eh, tal-pajjiżi li qegħdin fil-żona euro li huma jeżeċitaw il-kontroll u joħorġu bis-sanzjonijiet. Fil-fatt, nistgħu tassow ngħidu illi r regola ma ġietx rispettata u s-sanzjonijiet qatt ma tħarġu u wara 15-il sena ta' żona euro qatt ma kien hemm sanzjoni ta' trasgressjoni, jiġifieri r-regola ma teżistix u ma tiġix tapplikata, applikata u m'hemmx gvern. U għalhekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni tassew ħażina. So għax nistgħu ngħidu li żona ewra mhijiex waħda ottimali. U għalhekk jekk il-prinċipju ta' kapaċità baċitarja ta' żona euro uh, waslet sa' f'sitwazzjoni fejn kif għaddejja sa' m'għandix politika ekonomika hija biss dik mżjuda għal dik nazzjonali illi nipprovaw xi ftit jew isni koordinaw u l-President tal-Bank Ċentrali Ewropej jipprova mingħajr ma jirnexxielu jsib interlokutur fuq livell nazzjonali biex hekk ikollu din il-policy mix dan huwa impossibbli fiż-żona euro. Għalhekk jiena nagħti ħafna importanza lil proposti illi l co rapporta resq l-attenzjoni tagħna u jina nishtiq nifraħilom tal-ambizzjoni tagħhom. Ma nistgħux nibqgħu kif aħna għax ir-riskju huwa wieħed gravi ħafna. Jekk noħolqu baċċet tal-żona eronna bżonn nagħmlu distinzjoni bejn dan il-baċċet u il-baċċet tal-Unjoni Ewropea ta' 28 stat membru għax le ovvjament ikun diffiċli li wieħed jaqra dan il-baċċet u jimplementaħu meta jiena nara l-budget tal-Unjoni Ewropea ma tantx huwa faċli wieħed jaqrah, speċjalment wara il-xajiet tal-satelliti baċitarji, il-trust funds u il-politiki eh, speċjali u l-ek aħna namlu talba biex ikun hemm din id-distinzjoni bejn il-baġit tal-żona euro u l budget tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Kif nistgħu niżguraw il-finanzjament jidir li diffiċli għal issa nimmaġinaw illi jista' jkun hemm eh, min jieħu dawn il-flejes għax ovvjament hija ħaġa diffiċli imma jista' jkun hemm trasferiment tal-kompetenzi. fl u bħala turija wieħed jista' jimmaġina l-kompetenza ta' kontra l-qatt jew il-kumpens għal qatt wieħed jista' juri bekk eh, x'nistgħu nagħmlu meta wieħed jara l-konsistenza tal-Baġit Federali Amerikan fejn hemm xi 17 u tmintax il-filmija tal-GDP Amerikan u nofs huwa dedikat għal azzjonijiet ta' natura soċjali u ta' solidarjetà. U forsi nistgħu nimmaġinaw meta nitkellmu fuq il-żona euro li jkun hemm trasferiment ta' kompetenzi f'dan il-qasam fejn il-finanzjament jiġi żgurat minn trasferiment ta' risorsi ġifieri l-istati membri huma e, fadlu għax ma jkollhomx din ir-responsabilità jitrasferixxu e, dan din ir-risorsa għal budget tal-żona euro. Ovvjament dan il-budget hemm bżonn li jgħin biex ikun jista jgħin fl-implementazzjoni tal-riformi strutturali u biex ikun hemm konveċenza biex hekk il-żona euro tkun tassew żona ottimali ġifieri gvern, ministru, Eh, li għat ma jkollu konflitt ta' interessi u ma jkunx ministru ta' finanzi ta' pajjiż tiegħu, jiġifieri jkun kurem direzzjoni kol mill tezzor nista' għafawnek. Grazie Grazzi ħafna, President. Allora, j'ai compris que je prends la présidence, Roberto. Anzi, issa jina njuħu l-presidenza u xvera u ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Likada. Anzi, le, le, l kollega Nils. Nils. Grazie eh, well, ħafna, Sur President, Iva, jena nishtiq illi nirringrazzja ħafna r-rapporters ta' ta' xogħol siwi illi għamlu naħseb li nistaw ngħidu illi qegħdin jippreżentaw ħafna kwistjonijiet u mistoqsijiet li forsi aħna mhux sibu tweġiba għal-jom kollha matul dan id-dibattitu. Naħseb li din hija xi ħaġa tajba ma dan kull maħabba li għandna ħafna mistoqsijiet li rridu nsibu mod ta' kif inwiġbu u noħorġu minn din is-sitwazzjoni ta' konfużjoni. U naraw kif ħanfaslu din il roadmap naħabba tista' tkun diffiċli. Xi ftit mill-problemi li semmew jiddependu mill-fatt li dejjem ikun iktar faċli illi tagħmel l-affarijiet minn qabel mill wara wara li jiġru l-affarijiet qabel ma isna daw il-problemi, qabel ma kienet imwaqfa id żona euro naħseb li kien ikun aħjar li kieku konna bil-qeda għawek nitkellmu fuq soluzzjoni għal dawn il-problemi u l-affarijiet li t-implementa wara li jkunu ġraw il-problemi dejjem ikunu iktar diffiċli sabiex timplementom. Ħana tikkom ftit eżempji tal-affarijiet ambigwi li aħna din ħabtu magħhom. Mela, it-kanu fuq ix-xoks asimetriċi. Jekk immorru lura teorija ta' Mandel, naħseb li hu kien qed jassumi joħad ovvja li jkun hemm xokk asimetriku u l-effetti ta' dan ix-xokk mbagħad malli itaffu l-affarijiet jerġgħu jikupraw u jimxu bħal soltu bħal ma kienu għed eh, jimxu qabel. Dan kien eh, din kien definizjoni minn ottimist ta' snin 80 u l-lum ġurnata din nejxu f'dinja kompletament differenti. Illum nistgħu li hemm pajjiżi li qegħdin jisofru jibatu minħabba l-xoks asimetriċi, minħabba li l-innovazzjoni jettol tolqothom mod differenti. Id-dinja ekonomika u r-realtajiet ta' din id-dinja tol otom u taffetwhom b'mod differenti ġifiri. naħseb illi aħna nkunu nistgħu naraw illi jkun hemm daw ix xokijiet asimetriċi il-ħajbqgħu jaffetwawna anke matul is-snin li ġejjin, però allura rridu nsaqsu lil nfusna kif jista' jkollna sistema li tkun reżistenti għal dawn ix-xokkijiet asimmetriċi. Ħaġa oħra, eżempju ieħor tal-problemi li għandna bħalissa huwa proprju l-mod ta' kif ir-rapport jgħat iħares il koeżjoni Nixtieq nagħtikom eżempju wieħed sempliċi, jekk aħna din ngħidu li l-koeżjoni falliet il-politika ta' koeżjoni falliet, naħseb li qegħdin titkellmu allura fuq żewġ perspettivi differenti tal-problema mela fuq il-kwistjoni tal koeżjoni nistgħu ngħidu li l-koeżjoni iva falliet il-koeżjoni skont l-istatistika ma kienitx qed taħdem mill-1975 li law. Ġifieri l-koeżjoni ma ħadmitx u aħna forsi wkoll għamilna għamilna ħażin minħabba li ma servajniġ din il nuqqas ta' koeżjoni f'dawn l-aħħar 40 sena. Jekk aħna qegħdin ngħidu l-politika ta' koeżjoni fallit ikollna ngħidu xi ħaġa differenti minħabba li hawnhekk għandna problema ta' natura aktar morali. Minħabba li aħna qegħdin ngħidu minn taħt li l-politika ta' koezjoni kellha timplementa xi ħaġa oħra iktar minn dak li rnexxi timplementa mbagħad hemm ġifieri dan il-lat tal-politika li jimplika li huma l-politikanti li għamlu żbalu fallew ukoll. U dan li għadni kemm ittilkom jorbot mal-perikli morali nixtieq inkellimkom dwarhom ukoll. Forsi rajtu fil-gazzetti xi ftit jimilu li ċittadini Griegi għandhom jagħtu lill-istat 80 biljun euro ta' taxxa li ma kienitx imħallsa. Naħseb li dik hija waħda mill-problemi ewlenin fil-kriżi tal greġi li n-nies ma jħassux it-taxxa u jekk din tidu solvuha permezz tal-politika ta' koeżjoni naħseb li għandek kwistjoni hawnhekk ta' perikli morali. Malura, jiena ngħidulkom illi iva huwa tajjeb li għandna dan ir-rapport fidejna minħabba illi permessa dan ir-rapport qegħdin nippuntaw u nidentifikaw ċertu elementi verament importanti li rridu niddiskutu fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Iżda it-tweġibiet mhumiex ħajkunu faċli. Jiġifieri issa illi aħna għanna madwar ġimma sabiex insibu soluzzjoni għal dawn il-problemi kollha li qegħdin nippreżentaw. Naħseb li nista' ngħid proset li reporters, li shadow reporters, intom ħataddu minn nirin tal-infer daw il-ġimgħat li ġej, naħseb li jissoqilkom hekk. Parol. Grazie ħafna. Issa nagħti l-kelm il-rappreżentant Shadow tal-grupp tal gue imma minix qed nara rappreżentanta la wieħed jew l-ieħor. Is-Sur Maragall lanqas forsi is-Sur Ben Siva u nadilu l-kelma. Grazie ħafna. Uh, Grazie ħafna l-rapporteurs, l-shadow rapporteurs, l shadow rapporteurs s sur Burger, Sinja Beres minħabba illi naħseb li għamlu xol tajab ħafna jista' jkun illi ħajkonna ngħaddu situazzjoni diffiċli ħafna. nħossu din fl-inferm, nizda naħseb li dawn huwa punt li rridu niddiskutu. Tliet pilast li qegħdin jipproponu ir-rapporters fir-rapport tagħhom bħala parti mill-kapaċità fiskali naħseb li hemm opinjoni komuni li tappoġġa l-bidu ta' negozjati ġifieri ringrazzja r-rapporters u xedew rapporters li qegħdin jagħmlu dan. Nafu wkoll li dawn il-perspettivi ġejjin mill-perspettivi politiċi differenti u naħseb il-fatt li intom li ġeji minn partiti politiċi differenti inexxilkom taħdmu fuq rapport wieħed naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva u fiż-żewġ gruppi politiċi żgur illi jappoġġawkom. U intom naħseb li tafu intom minn xafin jgħidulkom jiena fl grupp ħadd tkun iktar problema li ssibu l-appoġġ. Issa l-iktar ħaġa li rridu nagħmlu huwa li kif nistgħu nsibu bilanċ ħalli jekk ikonna munita waħda ħna jkollna bżonn ta' kapaċità fiskali. U naħseb li hemm min qiegħed ibati iktar jew jiċħad dan il-fatt iżda jekk ma jkollokx munita waħda iktar problema sabiex tilħaq soluzzjoni. Issa il-bilanċ huwa l-iktar importanti. Mela, ħan nitkellmu fuq dawn it-tliet pilastri. L-ewwel net. Ir-rapport qiegħed jassumi illi li jessemja l-unika alternattiva. Iżda, jekk naraw x'tip ta' pis palissa qiegħed jitpoġġa fuq l-ISM u dak li huwa mistenni mill-ISM, naħseb li nistgħu nirrealizzaw nikkonkludu li qed nistennew u nitolbu wis minnaħa tal-ISM, ġifiri mbagħad irridu nikkonsidraw alternattivi oħra ta' finanzjament apparti mill-ISM minħabba li fir-rapport ta' li għandna bħalissa naħseb li tinserħu wis fuq l-ISM. Aparti minn hekk huwa tajjeb li nsaqsu l-servizzi legali tal-Parlament Ewropew ħalli jgħidulna x'inhuwa possibbli apparti mill-użu tal-ISM skont it-trattat li għandna bħalissa minħabba li din hija l-mistoqsija u l-enija rridu nsaqsu lil nfusna u jekk nkomplu nserħu kompletament fuq l-ISM jista' jkollna problemi. Mbagħad fuq il-funzjoni ta' xokk asimetriku naħseb li wieħed mill-iktar punti importanti għall-grupp tagħna huwa li aħna għandna bżonn illi ikonna destabilizer ta' xokkijiet u naħseb illi ma nixtiequx li dawn il-kriterji politiċi għandhom jinfluwenzawna iktar qabel ma ikonna din lodda ta' destabilizer inkella ħan intifu fuq diskussjonijiet politiċi u naħseb illi l-absorption fil-fatt għandha tibda minn qabel u l-ftehim rrid isir minn qabel mhux matul jew wara l-proċess. Issa fuq nuqqas ta' finanzjament, il-financing gap u l-istrument ta' investiment. Jiena naħseb li għalina importanti ħafna li nqisu li l-Ewropa edha tesperjenza perjodu ta' inqas eh, investiment naħseb li rridu niddu l-opportunità li nagħtu mbuttatur qudiem lill-lefsi li hemmhekk qiegħda iżda mhux tkun implementata biżejjed meta nħarsu lejn nuqqasijiet ta' investiment li għandna bħalissa. Issa fuq il-pilastru ta' konverġenza jkolli ngħid li għandna dubju tagħna dwar l-inċentiv li għandna mniżżel hawnhekk l-istati membri huma mitluba illi jipprovdu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tagħhom ħalli jidħol f'dan il-pilastru ta' konverġenza iżda jekk l-istati membri ma rnexxilhomx jagħmlu dan dan il-pilastru ta' konverġenza ħajjib ħajjaħdem tajjeb ħajkun attiv U naħseb li anka f'dan il-kontest rridu nasbu fuq uh, kwistjonijiet oħrajn ta' kumpens u inċentiv illi fil-fatt nistgħu natur l-istati membri jekk huma jkun qed jikkontribwixxu. Jiena nies nixtieq ngħidlek li qed nistgħu bil ħerqa li konna negozjati, ma nafx kemm inti ħadd tkun kuntent b'daw in-negozjati. Però mustajċ ngħid minn dak li jett, iżda aħna bħala Parlament Ewropew nixtiequ unħdu pozizjoni ħalli niżguraw illi il diskussjoni fuq il-kapaċità fiskali tmur lil in mid-diskussjoni f'din l-istituzzjoni biss minħabba li jekk aħna deċidu fuq pożizzjoni għawek fuq parlament Ewropew din tista' tkun kisba tajba iżda naħseb l-iktar diskussjoni importanti hija mal-Istati Membri u din hija l-ikbar problema tagħna u l-ikbar sfida għalina li nkun nistgħu nagħtu kontribuzzjoni sewja għal diskussjoni li tmur oltre parlament Ewropew. Grazzi rapporter, Social Rapporter. Grazzi ħafna wasal issa sur Maragallo naddilu l-kelma. Grazzi ħafna, President. Mela, ma nixtieqx eh, Dispeċini li qed nintervjeni ma smajċ dak li ntqal u se nitkellem bl-Ispanjol. Eh, Primero, io non si escuchó toda l'intervenzione di base. Grazie ħafna għall-interventi kollha. Naħseb illi hemm ċertu affarijiet li kienu mtennija bosta dravi. Issa naħseb illi għanna opportunità tajba qoddimna. Iżda mhux biss għandna dokument tajjeb li jista' servi bħala bażi ta' pożizzjoni ta' dan il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li aħna qegħdin infasslu b'mod preċiż riflessjoni illi hija xirqa għar-rwol illi għandu l-Parlament Ewropew f'din kwistjoni. Minħabba din hija kwistjoni komplessa ħafna ninsabu daqsxejn fin-nofs ukoll minħabba li qegħdin fl-istess ħin ukoll niddiskutu ir-reviżjoni tal-qafas multijanwali, iżda fl-istess ħin qegħdin nassumu r-responsabilità tagħna ħalli nagħtu definizzjoni għal kontenut u għal mekkaniżmu u għas-sistema taż-żona euro, l-kapaċità tal-azzjoni wkoll fih dan iż-żona euro. Jiena naħseb illi nixtieq intenim naħati erba' affarijiet. L-ewwel nett din l-attitudni illi tħeġġeġna li aħna bħala grupp u bħala Parlament Ewropew nixtiequ navvazzaw bażi tat-test hija xi ħaġa pożittiva. Parti minn hekk hemm kwistjoni oħra illi jien nara illi għandi perspettiva naqra eh, personali wkoll mela. Dak illi qed insejħulu xokk asimetriku huma affarijiet illi fil-fatt mhumiex normal qed naraw illi hemm is-sitwazzjoni ta' dawk li għandhom id-dejn mqabblin ma' pajjiżi oħrajn li għandhom budget eċċessiv. Jiena naħseb illi għal din raġuni huwa importanti li niddiskutu din il-kwistjoni ħalli nitkellmu fuq dawn ix-xokkijiet asimetriċi u t-tifsira propju semantika ta' din id-diskussjoni bażi dak li għandna fir-rapport minħabba li jiena naħseb li din hija kwistjoni li torbot ukoll mal-kwistjoni li għadni kemm semmejt, naħseb li fil-rapport kollu hemm valur importanti li jdu nisu fuqu. Ġifieri tliet pilastri Aħna naqblu mal-tfassitat l-pilastri l-orientazzjoni u l-kontenut marbut mal-attività ta' daw il-pilastri għaparti minnek din jitolbu li kunem ċertu postijiet komuni, ċertu azzjonijiet komuni, minħabba li nkella hemm kif jiġri fl-istituzzjoni tagħna aħna nibdew niproċedu b'mod differenti fej kulħadd juża l-loġika tiegħu l-istrumenti differenti iżda ma niltaqgħu imkien. Jiena naħseb li dawn tliet pilastri jridu jkunu marbutin iktar ma' xulxin. Aperti minn hekk jiena jidhirli illi dan il-mekkaniżmu illi ta' stabilità li issa ħajsir fond monetarju, nasib din hija inizjattiva tajba. Speċjalment jekk aħna jixtiequ illi jkollna bilanċi kol anka f'dak li għandu x'jaqsam l iżbilanċi L-insurance ta' ħlas lura tar-repayment dawn huma strumenti siwi ħafna, però għanna nżidu kol ċertu kondizjonijiet li jorbtuna bċertu responsabilta. Inkella aħna ħnerġaw nispiċċaw fis-sitwazzjoni tal-perikli morali u ta' trasferimenti tar responsabiltajiet Jena naħseb li nistaw għanna nkunu iktar ambizjużi, iktar konkreti, ġifiri, kondizjonijiet u responsabiltajiet għal insurance u għal font. Iżda parti minn hekk jiena naħseb li fil-kasa dan ir-rapport naħseb li hemm nieqes jiena. U ieħor aħna isna għandna qed inserħu fuq żewġ lati jew fuq żewġ affarijiet m'għandniex l-investiment li huwa biżejjed jekk mhux ħajkonna l-investiment, naħseb li mhux ħajkonna l-pakkett li huwa meħtieġ u dak li jista' jenna sabiex niddefinixxu l-politika Ewropea ħadd mexxina fid-direzzjoni tal-bilanċ konverġenza reali tal-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U jiena jidher li, li dan it-tielet livell tal-investiment għandu jkun investiment fuq livell pubbliku, fuq livell Ewropew, bodda ta' u mekanizmi ta' investiment fuq level Ewropew mhux biss permezz ta' fondi u kontrol u responsabiltajiet. U raba kumment minna għatijaj brabta ma' rapport un bat nishtiq li nikonkludi dak li għandu xaqsam ma' tmexxija naħseb li għanna punt diffiċli bejn iż-żona euro l-Unjoni Ewropea bejn il-kapaċità fiskali għaż-żona euro u l-budget Ewropew naħseb li dan il-bilanċ irid ikun stabbilit fit-termini li qed jiddiskrivi r-rapport u naraw li nelaboraw fl-istessin semantika illi tikkorrispondi ma' dawn il-kunċetti. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nadil kemm il-Marko Valli. Grazzi, President. L-ewwel net niskuża ruħi għannom tal-kollega li minħabba problema ta' saħħa ma setax ikun hawnhekk, se nitkellem jien għandhom ta' tnejn issa. Il-rapport rajtu u dak li definixxejna fl-ewwel xedew biex ngħidlek ma konvinċinix laqas il-grupp tiegħi ma konvinċa għaliex minn dak li rajna ma jidirx li hemm sim demokratiku tal-għażlijiet li qegħdin jittieħdu. Dawn huma għażlijiet li qegħdin jittieħdu min-naħa ta' burokrati deputati li qegħdin jaġixxu f'isem interessi oħrajn hija xi ħaġa li ċittadini insomma ma toġobhomx qed tirribella n-nies għal din it-tip ta' tħil politiku. Aħna għandna sistema ngħidilkom għal darba oħra din inna sentejn nitkellmu dwar dan anke mal-kollega Beres il-rapport tagħha li votajna sena l-oħra li mbagħad kellu segwitu wkoll fir-rapport tal-ħames presidenti għandna Monita li qiegħda torbot setax il-pajjiż li huma differenti u li torbotom ċerta sistema ta' skambji fissi u għandna dawn il-problemi sal-li noħorġu budget fejn il-pajizi joffru il-rizorsi un bat superministru finanzjarju rrid jaddotta l-linja politika non demokratika ta' austerita u riformi mixtieqa minn hawnhekk minn Brussell naraw x'inhu jiġri fi Franza u kollok li ġara bl-Italja u l-Greċja non demokrazija imposta fuqna. U mbagħad privatizzazzjoni, beħ ukoll statali, Dan kollu biex inħallsu l-interessi fuq id-djun dan huwa il-proġett Ewropew mibjuħ għal dawn it-tip ta' interessi li huma l-bot mill-valuri demokratiċi. U dan li qed isir hawnhekk eh, mhux qed isir miżura pereżempju intelligenti, li pereżempju tista' tinvolvi li naqbdu s-surplus ġenerat minn ċerti pajjiżi, il-Ġermanja, eċetera, eċetera, u nużawhom għal pajjiżi l-oħrajn tal-żona euro. Eh, xi ħaġa hekk irid isir, eh, però xi ħaġa bħal din mhu ħadd iġraqat għaliex rajna kif tirraġuna din l-Ewropa u kif huwa impossibbli li wieħed jirraġuna b'dan il-mod. L-inkomplu b'dan it-tip ta' proġett ġifieri għalina ma jagħmilx sens għaliex hija xi ħaġa non demokratika u mhix xierqa lanqas eh, mhux sewwa nagħmlu dan it-tip ta' proġett. Ġifiri anke minn perspettiva ta' reviżjoni ta' trattat biex tiġi rispettata d-demokrazija u l-possibilità ta' nies li jadottaw politika ekonomika differenti minn dik mixtieqa mill-spekulazzjoni pereżempju jew inkella dawn eh, n-nis li għandhom ċertu interess, eh, hemm bżonn introduċu fi trattati miżura ta' opt-out fir-rigward tal-moneta unika biex biex nevitaw eh, impożizzjoni politika u l-uniku mod ikun li jkollna sistema demokratika ġelli darba eh, din il-kelma is taġobkom li l-kom pero mbagħad ma tużawwa qatt xi ħaġa demokratika li tippermetti l-pajjiż li jiddeċiedi li joħroġ minn nasba eh, bħalma il Europ li ma taħdimx fl-interess tagħhom. Naħseb xi ħaġa bħal din jaf tkun intelligenti ħafna u xi ħaġa taħnina wkoll minn naħa tagħkom. Skużawni jekk forsi jiena mhux qed naqbel magħkom, però ma forsi anki l-kollegi tiegħi ta' gruppi oħrajn jaqblu miegħi jidher li hemm ħafna nies jaqblu ma dak li qed jien hemm bżonn nirrispettaw id-demokrazija u ndaħlu miżuri demokratiċi brabta ma dan il-proġett u dan il-framework li qed tiġu li qed tippreżentaw intom mhix ħaġa demokratika, mhux ħaġa demokratika, din hija xi ħaġa li ma taħdimx għall-interess taċ ċittadini komuni, grazzi. Merci. Grazzi ħafna, aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu għax wara kollox dan huwa proċess demokratiku Walek, issa aħna minna diġà il-dorna xadu rapporters kolla u issa naslu sessjoni ta' catch ZI. Imma aħna għandna bżonn natu nagħtu lura eh, din is-sala eh, eh, l-Komitat ta' l-Ekon ġifieri kwart oħra. U issa Roberto Gualtieri mis. Grazzi. Jena mux nidħol fil-dettal fuq il-ħtieġa tal-kapaċità fiskali kif diġà ntqal fil-bidu wkoll il-ħtieġa li jkun hemm budget għal munita unika jew inkella fuq it-tlet pilastri wkoll għaliex dawn ġew definiti tajjeb ħafna dawn it-tlet funzjonijiet konverġenza u assorbiment ta' xok simmetriċi u non simmetriċi ta' diġan tqalu tajjeb ħafna u s ngħid xi ħaġa fuq dak li qal onorevoli Murezzano paragrafu 19 tar-rapport. Naħseb irridu nkunu ċari hawnhekk. Hemm żewġ affarijiet differenti hawnhekk l-ewwel net ir-rwol tal-ISM u l-inkorporazzjoni possibbli tiegħu fit-trattat u l-evoluzzjoni mbagħad Fond Monetarju Ewropew. Mbagħad kwistjoni oħra hija definizzjoni il-ħolqien ta' kapaċità fiskali u definizzjoni fiħdan il-qafas legali Ewropew. Dawn huma affarijiet marbutin għaliex li jessem tista' tkun għodda, però mhux l-istess ħaġa l-ewwel net legalment. Ma naqbilx mas-sur Murezan li bidla fit trattat hija l-unika kundizzjoni għal dan ix-xogħol, ovvjament bidla fit trattat tista' twassal biex ikonna soluzzjoni iktar effettiva, però mhux l-unika ħaġa li għandna, rrid nisħaq hawnhekk li l-ewwel ta' artiklu 175.3 tat-trattat jista' jkun bażi legali eċċellenti anke jekk inti taqra il-każ 166.7 tal-Qorti tal-Ġustizzja l-speċifika li din il-funzjoni speċifika li tista' tkun definita Intużat ukoll l pjan Juncker hija bażi eċċellenti u bħala inkorporazzjoni fil-budget tal-Unjoni għandna wkoll l-artiklu 21 tar-regolament finanzjarju li jiddefinixxi li inti tista' tdaħħal linji budġetarji fil-budget. Laqas biss hemm bżonn unanimità għar-riżorsi kollha taħt 3 11 3 alternattiv oħra dik. Ġifri għandna possibilità ċara fit-trattat attwali biex ikkonna linja budgetarja apposta. Kien hemm ukoll bażi legali fis-sijaj tal kummissjoni dik il-proposta oriġinali. It-tieni net tal-koordinament għandna wkoll artiklu wieħed li ta' sitta il-proċedura eh, tal-isbilanċ makroekonomika. Nistgħu nibdew ġifieri bit-trattati attwali inlaqgħu l-assigned revenues wieħed seba' ħamsa u wieħed sitta u jkollna l-kodiċi ta' konverġenza, eccetera, bak ovvjament dan l-kustjoni wkoll tal-ISM u l-Fond Monetarju Ewropew. Xi ħaġa aktar komplessa forsi hemm diskussjoni wkoll it ta' 52 bidla fit-trattat mista' nidħol fiha din però naħseb li żewġ affarijiet m'għandniex inħawduhom. U jekk nixtiequ roadmap ukoll għandna nibdew billi nkunu nafu biċ-ċar x'nistgħu nagħmlu anke minn issa jekk hemm irrieda politika għaliex fejn hemm irrieda hemm il-mezz biex naġixxu. U dan huwa każ ċar, grazzi. La parol Grazzi ħafna. Issa ngħaddu il-kelma lill-kollega Van Sekre. Grazzi ħafna, President. wanted to congrat Jena xtaqt nifraħ l-żewġ co-rapporters għal abbozz promettenti ħafna fuq suġġett tassew diffiċli. U jiena impressjonat għaliex naf kemm huwa diffiċli li wieħed isippont komuni fuq dawn il-kwistjonijiet dawn l-istrutturi naħseb ħaġa tajba saret b'mod li naslu fil-qofol fejn hawnhekk f'din is-sede u lil minna nkunu nistgħu nċaqalqu d-diskussjoni hemm xi affarijiet li għandna nagħmlu sa fejn possibbli ovvjament u naf li xi kultant hemm bżonn ċerta ambigwità biex wieħed jasal għal kompromess. L-ewwel net però li għandna nidħlu f'aktar dettall fuq it-tlet pilastri x'inhu l-bilanċ bej responsabilità u solidarjetà. X'inhi r-responsabilità nazzjonali fil-mudell tagħkom x'tista' tkun responsabilità Ewropea wkoll. Naħseb li dan jista' jgħinna ħafna. U fl-istess spirtu naħseb li ngħidu biċ-ċar dawn it-tlet pilastri il-problemi budgetari nazzjonali x'kif se jkunu fil-ġejjieni u xi kredibilità se jkun hemm anki fl-ispirtu dak li qal kollega Artwi. Imbagħad jista' jsir ħafna wkoll fid-diskussjoni ta' alternattivi differenti għal finanzjamenti ta' din il-kapaċità fiskali. Inti semmejt mod partikolari l-potenzjal ta' l-ISM, però naħseb li jista' jsir aktar naraw xi numru alternattivi dan il-qasam partikolari, naħseb li rridu nkunu realistiċi, però xorta waħda jista' jsir aktar b'mod li naraw x'inhu l-alternattivi anki anki għal pilastri differenti, l-alternattivi differenti li jistgħu jkunu xierqa. U fl-aħħar net ġala darba kien hemm xi diskussjonijiet fuq il-kwistjoni ta' x'jista' jsir mingħajr bidliet fit trattati u x'jista' jsir bil-bidliet fit trattati Jiena naħseb li l-kredibilità tal tal kostruzzjoni tagħna tista' tkun tant importanti li wieħed jista' jenfasizza li ċerti oqsma ikun tajjeb li jkun hemm bidla fi trattati b'mod li jkun hemm it-tip ta' pedamenti sodi li wieħed jeħtieġ mhux li jkollna il modell attwali ta' shared responsibility li għandu ċerti problemi ovvjament għaliex eh, għandna noqqas ta' kredibilità f'ċerti osma, però, però nistgħu ngħaddu għal ċerti osma ta' budget constraints fejn nistgħu nlaqgħu s-sovranità u naħseb dan ikun aktar effettiv. Dawn huma l-kummenti tiegħi. Parolli ta' Mr. Fernandez. Issa Sur Fernandez. Muchas gracias, Presidente. Grazzi, President. L-ewwel nixtieq nfaħħar il-ħidma tar-rapporter eh, Vosu Beres Naħseb li dan huwa rapport inizjali tajjeb biex naraw kif nistgħu nibnu dan il-pilastru fiskali fiż-żona euro, speċjalment fiż-żona euro. Wieħed kon sorpriż jisma' ċerti eh, diskorsi nazzjonalistiċi eh, dan il-klim fuq dittatura tal-burokrati, noqqas ta' trasparenza, l-eżistenza ta' dan din id-diskussjoni hija prova ċara ta' kemm il-proċess tagħna huwa trasparenti. Jiena xtaqt nrestaq żewġ kummenti. Ir-rapport li huwa mibni tajjeb fuq dawn it-tliet pilastri li qed jipproponi, naħseb li hawnhekk irridu nippruvaw niddiskutu kif se jkunu l-finanzjamenti. Din huwa suġġett naħseb li qiegħed hemmhekk preżenti fid-diskussjoni u naħseb issa rridu naraw kif nistgħu noħorġu bil-finanzjament għal dawn it-tliet pilastri. Mbanda jina nishtiq nfakkarkom ukoll kif jagħmel ir-rapport ukoll dwar l-eżistenza tal-mekkanizmu ta' stabilità li nħoloq fl-2010 u li mill-ħol tiegħu stess issa eh, ma minna xejn bih. Jiet emmek u ħadd qed jatteħ l-attenzjoni li jixraqlu. Dan għandu mal-400 miljon ta' euro eh, potenzjalment Eh, xi ħaġa li s-seret fis-saħħa bil-pjan Juncker u hemm ukoll il għafat finanzjarju Ewropew ukoll fejn hemm aktar fondi, fondi li huma parti mill-budget tal-Kummissjoni Ewropea eh, u attwalment il-Kummissjoni tista' tidħol fid-dejn Eh, b'kapaċità ta' 40 miljun u naħseb li xi ħaġa bħal din tista' tkun utli fil-proċess ta' kostituzzjonizzazzjoni ta' dan il-fond. Naħseb li hemm xi mod kif nistgħu nintroduċu eh, dan l-istrument eh, fil-flakki komunitarju u mbagħad b'mod li kun nistgħu bis-saħħatek niksbu ċertu kapital. Naħseb li bekk nistgħu insaħħu il-Kostituzzjoni anke bis-saħħa il mekkaniżmu Ewropew li nixtiequ li jservi bħala bażi għal fond Ewropew. U t-tieni punt li nixtieq insemmi u li diġà diskutejna laqgħat oħrajn huwa l-benefiċċji tal-Bank tal bank ċentrali Ewropew. Aħna naħsbu li l-aħjar riżors mill-perspettiva tagħna huwa dak marbut mal mal-Bank Ċentrali Ewropew. Jingħad li jista' jkun hemm proċess leġislattiv ordinarju mingħajr ma jkun hemm bidla fit-trattat u naħseb li nistgħu nevalwaw il-bażi legali b'mod li permezz ta' dan l-artiklu tal-Istitut tal-ICB mbagħad naraw kif nistgħu fil-waqt li nżommu l-20% tal rizervi biex niggarantix sostenibilità finanzjarja tal-bank, forsi parti minn dawn il-benefiċċji nadduhom għal budget tal bona tal-żona euro. Eh, din hija ħaġa li tista' ssir anke permezz tal-Lisbona u naħseb li b'hekk nistgħu naraw kif il-mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni jista' jgħin b'mod li nkomplu narraw kif nistgħu nappoġġjaw dawn il-pilastri. Sylvie Goulard. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. U nifraħ li l-rapporter illi tawna bazi tajba ħafna nixtieq insisti fuq tliet punti. L-ewwel ħaġa hija li naħseb li lan irrid ikun illi żona monetarja tkun waħda ottimali. Jiġifieri maħniex qegħdin Eh, nagħmlu eserċizzju biex namlu peċċi lill-Parlament Ewropew, imma dak li jista' jkun strument lejn konverġenza um, użu aħjar tar-risorsi tal-Euro bħala moneta li suppost iġib magħha il-leġid dan, dawn l-affarijiet suppost jigwidawna biex hekk iċ-ċittadini jkollhom operata aħjar tal-euro. Mbagħad għandna bżonn nitkellmu fuq beni pubbliku, ċifi dak li ġib magħha bħala ġit l-euro għall-ekonomija biex niżguraw illi jkun hemm dawn il-beni pubbliċi. U mbagħad hemm dan is-suġġett li qatt ma nitkellmu fuqu, jiġifieri kif s norganizzaw relazzjonijiet tal-żona euro u tal-istati membri li ma jridux jagħmlu parti element importanti marbut għall arranġament mar-Renju Unit u fejn għall-ewwel derba jiddispeċini, jiddispeċini il-membri tal-żona euro kellhom din idea ta' Malti Currency Union mingħajr ma jorganizzaw għafas ġdid. Sissa aħna konna dan il-Parlament Ewropew ħsibna fil-żona euro fejn il-pajjiżi żammow il-possibilità il jissieħbu ma' l-euro. Il-protokoll 12 tal-Eurogroup jgħid illi waqt li nistennew illi l-membri kollha jissieħbu fil-żona euro ma nimplikax l-izzonijiet imma naħseb li dan id-dibattitu mod jew ieħor diġà eh, aħna qed dinħallu hekk aħna għandna din idea ta' Malta Currency Union għandna bżonn ta' qafas illi ma jkunx wieħed uniku u għalhekk jiena din is-situazzjoni delikata nisottomettija għal attenzjoni tagħkom. Imma naf li hemm xi membri tal-grupp għalde ovvjament jaqblu miegħi. Imbagħad għandna risorsi propji fejn hemm grupp ta' ħidma interistituzzjonali diġà qed jaħdem fuq dan is-suġġett u naħseb il-kontroll il minnaħa tal-Parlament Ewropew jom il-Parlament Nazzjonali jom struttura mista mħalta dipendi mill-għażliet għal dawk li huma l-oriġni tar-risorsi. Minna ħatja jiena naħseb dan l-istadju għal xinja dan u rapport inizjattiva nżommu dawn inizjattivi miftuħin nipprovaw nkunu rigorużi, stressi jekk il-fondi ġu minn fond nazzjonali, forsi jista' wieħed jiġġustifika l-intervent tal-deputati nazzjonali, ma l nitkellmu fuq il proġett tal-żona euro jew re, jew intaħlu għal żona euro diffikultajiet kollha li kellna fejn eh, mill deċiżjoni tal-ġeneral de Gaulle tal-1960 fuq ir-risorsi propji, aħna se nerġgħu ikonna sistema ta' kontroll minn naħa fuq tal-livell nazzjonali mhux fuq livell Ewropew. Dan huwa paradoss. Isna nixtiequ nirraġunaw b'mod ta' ġabra ġustament tal-żona euro imma nintroduċu sistema illi mill-ġdid isemmi ir-risorsi tal-żona euro. Imma prosit fuq dan is-soġġett diffiċli u għandna bżonn flimkien nipprovaw intejbu l-bażi tal-ħidma tagħkom. Grazzi ħafna daw kollha illi rridu jitkellmu tkellmu u lekk insaqsu li żewġ rapporters issa biex huma jaslu għal konklużjonijiet wara din il-laqa tant imlaħma sew tant demokratika wara kollox ukoll. Is-Sur Böge. Eh, eh, Grazzi ħafna, Sur President. Dibattitu kellu naħseb ħafna kontribuzzjonijiet differenti, kien hemm min kien riservat, kien hemm min għatlura u min għawa qalb ir-rapporters li għandhom ikomplu f'din it-triq li bdejna inwittu permessa dan ir-rapport. Jiena nixtieq nibda billi nitkellem fuq dak li qal Paul Tang. Inti, Sur President, parzjalment diġà weġib tal din il-kwistjoni u anka Sur Gualtieri. Jiena nixtieq nitkellem fuq parir ta' esperti li kienet ippreżentata hawnhekk fis-sena 2013 alternattivi legali għal kapaċità fiskali tal-jemmju addizzjonali li kien il-professur De Pasi li ressaq dan il-parir. Jiena naħseb li hawnhekk hawn evalwazzjoni interessanti ħafna dwar dak li huwa possibbli fuq livell budġetarju, dak li huwa possibbli li namlu wkoll anka mingħajr bidliet fit-trattat. U b'dan norbutu kol dak li qal is-survived hacker. Hemm ċertu affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu mingħajr ma bidlu trattat. Iżda naħseb li jkun tajjeb illi jekk nagħmlu hekk aħna rridu nistabilixxu iktar b'mod stabbli fuq trattat. U naħseb li dan huwa punt li rridu nirriflettu dwaru. Aparti minn hekk fil-fatt nista' ngħid li hekk kif qal is-sur Gualtieri u anka dan huwa riflessu ukoll f'dan ir-rapport tal-espert hemm ħafna kemm ħafna episodji fl-istorja Ewropea fejn aħna rajna li kellna ħafna ħidma fuq il-revenues u fuq il-rispett tal-MFF kif ukoll il-limiti massimi. Ide fil-fatt kienu integrati xorta waħda dan id-dħul dan ir revenues fil-budget Ewropew dak li għandu xaqsam il-kontroll tal-Parlament Ewropew u naraw kif aħna jista' jkollna dan il-kontroll ġifieri naħseb li hemm xi ħaġa li hija possibbli u naħseb li nista' nippreżenta din l-opinjoni wkoll anke lill-kollegi nqassamilkom ukoll din l-opinjoni li għandi fidejja. Naħseb li kemm ħafna interpretazzjoni differenti ta' dak li huwa possibbli l-lum il-ġurnata dak li mhuwiex jiena nitlob lill-Kummissjoni li tgħidilna daqsxejn iktar fid-dettall dak li taħseb li huwa possibbli ħalli jkollna wkoll bażi oħra l iktar diskussjoni fuq din il-kwistjoni fuq dak li huwa possibbli, però jiena nista' ngħidilkom illi mill-esperjenza tiegħi ta' 25 sena fih dan il-Kumitat tal-Baġit hemm xi ħaġa li hija possibbli f'dak li għandu x'jaqsam il-kapaċità fiskali addizzjonali tista' tiżdied mal-kapaċità li għandna bħalissa jekk il-Kummissjoni inħarsaj dak li l-Kummissjoni preżentat illum bit-task force barra mill-budget Ewropew u dawn it-tip ta' trasferimenti u l-Parlament Ewropew ukoll ikun hemm outsourcing tiegħu wkoll naħseb illi dan huwa prova illi aħna għandna il-mezzi fil-liġi budġetarja iżda rridu noqogħdu attenti illi ma jkunx hemm outsourcing tal-Parlament Ewropew. U l-kollega minn Spanja tas Soċjalisti Demokratiċi اللي tkellem fuq id-dottorjat ta' Brussell li jiena ma naqbilx minħabba li għażilna l proċedura intergovernmentali. Naħseb li dan mhux qiegħed imur kontra l-bażi tat trattat. U jekk nkun nistgħu aħjar nkunu ħsan faslu ħjar din is-sistema, jista' jkun sistema iktar demokratika. Jiena dik taħġa tinkwetani li minnaħa aħna maħniex qed nipparteċipaw kompletament u laqas l-istati membri kollha. Allura għandna interess komuni li rridu nirriflettu dwaru ħalli bekk dan il-punt jista' jiddaħħal u jkun prezenta aħjar anke l-Parlamenti Nazzjonali. Paul Tang għandu raġun illi dak li aħna għandna nagħmlu huwa proposta hekk fir-rapport mhux ħaj jisolvi problemi kollha tal-budget Ewropew u fuq il-kwissjoni tar reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji, speċjalment fil-kategorija li ta' erba, na naħsbu li fuq dawn problemi li huma problemi attwali ħafna rridu nifukaw. Rridu naraw jekk fl-aħħar tal-perspettivi finanzjarji u xħajna xilna aħna insibu soluzzjoni għal dan il-nuqqas ta' fond dan huwa eżerċizzju li aħna naħsbu li rridu naħdmu fuq b'mod intensiv. Lill-kollega Sinjar Lerner jiena nixtieq ngħid li l-periklu morali diġa' tkellimna bosta drabi fuq u fuq il kwissjoni tal kondizjonijiet u s-solidarjetà fuq dawn iż-żewġ punti jiena naħseb li diġà daħħalna punti fuq dawn u jekk qed nitkellmu fuq pajjiżi partikolari illi fil-fatt għandhom diġà jirrispettu jirrispettaw ġertu kundizzjonijiet, jiena naħseb li għandu jkun hemm kundizzjonijiet iktar stretti. Naħseb li importanti li s-solidarjetà u l-kundizzjonijiet imorru jitfit minħabba li naturalment qed isiru ċertu talbiet minn ċertu stati membri, mis-sistema soċjali ta' dawn l-istati membri illi ħadnu solidarjetà. U naħseb li dan mhuwiex dibattitu li aħna eh, nixtiequ li nagħmlu bħalissa iżda parti minn hekk nista' ngħid ukoll ċaġa fuq il-kwistjoni ta' differenza bejn pajjiżi tal-euro dawk li mhumiex fl-euro. Naħseb illi il-qalba ta' kollox huwa is-suq waħdini u għandna l-munita unika li hija l-euro. U jekk ikun hemm stat membru hemm ħafna mill-istati membri li ħadnu tnejn li huma u jekk inti ma jkollokx l-euro, inti inti eċċezzjoni meta qabel ma' maġġoranza tal-istati membri. Għal din raġuni jiena nixtieq nagħti parir illi dawk illi ġejjem mill-pajjiżi li mhumiex fiż-żona ewro jridu jżommu mal-limiti massimi tat tip ta' żvilupp ħajkun hemm bżonn sabiex niżviluppaw iktar iż-żona ewro. Fi frar kien hemm pakkett illi kien diskuss ħafna illi aħna eh, negozjajni fuq l-ora livelli politiċi għar-Renju Unit Naħseb illi din kellna naċċettaw ma m'hemmx tagħmel. Iżda dawk il mhumiex fiż-żona ewro ma naħsibx li jistgħu iwaqfu jew jiddettaw l-iżvilupp taż-żona ewro. Jiena naħseb li din huwa dan huwa limitu massimu m'għandux jinqabeż minn dawn il-pajjiżi speċjalment tal-kooperazzjoni tal-ġejjini. Grazzi ħafna lill-kollega Torvalds illi qal illi il-fondi għandu jkunu l-fondi ta' solidarietà u koll għandu jkun għad tal-Istati membri u naraw ukoll dan xħaj kif ħajaffettwa l-possibiltajiet ta' investiment. Jekk il-fondi strutturali ma jkunux possibbli li jkun hemm aċċess għalihom. Dan il-grupp ta' livell oli fil-fatt iva kien hemm kollega li semmiħu f'Settembru ħaj kollu laqaħa li aħna jkollna l-opportunità u koll ħallina u ma xjaħsbu u dan ikun ta' kontribuzzjoni u koll għal-plenarja. U naħseb illi bil-ħafna possibiltajiet li aħna għanna fuq il-liġi tal-istati membri hemm bżonn li ikonna tfassil fuq il-rizorsi propri u koll fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Pervanx Perez. Grazzi ħafna President u grazzi lill kollegi kollha għax naħseb kull wieħed u kull waħda eh, minnhom għalmenu raw ir-rapport u huma isom jisibu ruhom f'dawn ir-risposti. Issa, is-sur Balz eh, ressa bosta mistoqsijiet u jina kważi kważi nixtieq ngħidlu illi lantana u lini bħala ko-rapporter kien illi nkunu preċiżi fuq ċerti punti iva, imma lan illi għandna huwa illi forsi xi xahar jew xarren wara il-karifika ma tsejġri b'Renju Unit f'Ottubru dan il-Parlament ikun jistgħu jwassal messaġġ ċar l-istruzzjonijiet kollha fuq dak li huwa bżonjus għal funzjonament tal-żona euro għalunna illi aħna ma eh, semmejniex l-artiklu 125 ma tkellimna ħafna fuq il-balance of payments u nafu illi dan l-artiklu 125 ukoll jiddaħal issa fuq il-kwistjoni tal-bidla fit-trattat. Ħafna minnkom tkellmu s sur Murazan l-ewwel wieħed aħna ma li ngħidu li ma rridux eh, bidla fit-trattat u għandu raġun kollega li qal li se jasal il-moment fejn bżonn naġixxu biex naraw l-impenn tal-istati membri tal-zona euro u x'tfisser li tkun parti minn din il-zona. Imma fid-dawl tal-isfidi lanqas maħna se nanticipaw jew niprobixxu ruħna milli nagħmlu dak li nistaw fil-qafas tat-trattat u naħseb li president Gualtieri wera sew kemm jista' jkun hemm flessibilità fit-trattat illi se jerġa' jkun Eh, mod il-valur tiegħu imma diġà għandna il-garanziji kbar ħafna l-funzjonament attwali. Tang tkellem ħafna fuq it-tlet pilastri u l-ekwilibri bejn is-solidarjetà u responsabilità naħseb dinja xi ħaġa illi ovvjament nħossuha so u Dan nistgħu ngħidu wkoll biex naħarbu mill-nasba li jista' jkun hemm għax qed ngħidulna illi aħna eh, forsi mħabba l-moralità, ma jiena nagħmel parti minn dawk illi ma rridux li dejjem itkelmu fuq il-hazards morali, il-perikli morali, imma ma nistawx liv navanzaw waqt li kulħadd kulħadd jirrikonoxxi li żona euro mhijiex ottimali. Issa fuq is-sim tal-kompetenzi naħseb iva ħafna xtaq u iktar ċarezza din l-idea ta' kodiċi ta' konverġenza tkun tista' tippermetti sidja nazzjonali aħjar ta' dak illi wieħed jista' jagħmel fuq il-pjan nazzjonali u bil u bil-fatt illi bil-kontra mbagħad ikun hemm il-seta nazzjonali u mbagħad kien hemm distinzjoni bejn il-baġit tal-Unjoni u l-baġit taż-żona euro fil-fatt dan kollox jissieħ mira ma nafx x'għamla se jkollha din iż-żona x'in sena oħra, imma forsi din distinzjoni l-qasli se teżisti. Imma illum kif qegħdin l-affarijiet qegħdin naraw illi għax aħna qegħdin f'qafas legali kif ġie nfakkar għandna 19 l-istat membru tal-żona euro u seba li jixtiequ jissieħbu l-oħrajn li għandhom opt-out u għalhekk e, għam bżonn ta' naqra ta' raffinar biex norganizzaw l-affarijiet u dan nedin namlu. Is-sur Torval, jina minnissan issa noqgħod niġi lura sal tal- ma mhux qiegħed ma' bżonn li jkun jaf, anke mill-minuti forsi jew kollaboraturi tiegħu iva se jgħidulu. Imma l-kwistjoni tal koezjoni diġa' tkellem il-kollega, l-korrapporter, minn se tawal ħafna ma din l-idea li l-affarijiet huma iktar faċli ex ante mhux ex post. Jiena minix se tkellem ħafna fuq din proposta xkiku kien il-fatt Wara Maastricht konna nafu li kien hemm ħafna wieħed jagħmel u l-Parlament ukoll fir-rapport meton kien qal ex ante l-affarijiet li kellhom isiru u mbagħad wara r rapport aħna għaġilna biex ma nittrattawx affarijiet illi ma kinux il-qalba tal-funzjonament tal-żona euro għalhekk naħseb illi żewġ approċċi hemm bżonn jaqbdu jitfit u l-kriżi tal-lum tobbligana f'kuntest iktar diffiċli biex nittrattaw kwistjonijiet bħal dawn. Grazzi ħafna tal-appoġġ huwa veru illi matul id-diskussjoni kien hemm spiritu Ewropew illi huwa evidenti fil- Inkom qed li fuq li jessa ma nabżon iċċaraw l-affarijiet għax hemm potenzjali enormi wara dan il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew. Imma Diġa tkellimna u għadna s-sirin nkomplu għaddejjien ma dan l-iskambju ta' wara l sinar jidirli illi li SM hemm bżonn jibqa' element ċentrali ta' waħda mill-ferat tal-kapaċità li nirrispondu għal xokk asimetriku għalhekk aħna din ngħidu biċ-ċar fir-rapport kapaċità baċitarja fostom li jessem, mux li jessem biss tkun alfa u omega tal-kapacità budgetarja minn banda waħdom u minn banda l-oħra qed insemmu biex niftakru żgur kif nistaw nifinanzjaw il-final backstop tal-Unjoni Bankarja hemm bżonn ukoll nikkonsidrawha f'din id-diskussjoni. Sur Maragall, inta tipproponi illi kunem kondizjonalitajiet fuq il-Rainy Day Fund u fuq il-PS jena se nirrispondi għal min tkellem fuq dan is-suġġett u saqsow jekk se nwafqu mekkaniżmu awtomatiku. Dan din hija loġika tal-proposta tagħna x'nafu illi l-ISM kif qed jopera llum hemm kondizzjonalitajiet negozjati u naħsbu illi tassow jekk nixtiequ insolvu l-kwistjonijiet finanzjarji ekonomiki prattiċi fuq resistenza tal-żona euro quddiem ix-xokk asimetriku għandna bżonn ikollna mekkaniżmi awtomatiċi u għalhekk din l-idea ta' Rainy Day Fund u tal-UBS. Min ixtieqx intawal ħafna u naħseb illi rispondej tal-bosta mill-interventi imma għal proposta ta' Fernandez nixtieq nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel kumment. Meta nitkellmu fuq li FSM aħna nagħmlu referenza għal paragrafu 22 u aħna nasbu li għandna bżonn ninkluduh fil-kapaċità ta' intervent b'dan l-ispirtu ġifieri fil-budget tal-żona euro fuq il-kwistjoni mbagħad tal-użu tal-liħliġi mill-Bank Ċentrali Ewropea kif tkellimna wkoll matul u se nitkellmu fis-smih il-żewġ co-rapporters jaħsbu dan huwa punt illi se jiġi fid-diskussjoni permezz ta' emendi. U għalhekk naraw mbagħad kif nistgħu nittrattaw dan il-punt partikolari. Nala fuq l-aħħar intervent ta' Silvi Gular fuq il-beni pubbliċi dan huwa punt li għandna bżonn niżviluppaw iktar u meta nitkellmu fuq ir-rapport ta' Mario Monti illi intqajna miegħu Ruma qegħdin naraw biċċar illi fil-mandat ta' dan il-grupp issu iċċaqla għax inizjalment ma kellux mandat eh, fuq il-budget jew le tal-żona euro mbagħad wara verifikaw l-mandat tagħhom identifikaw problema speċifika taż żona euro biex naraw kif se jiġi trattat fir-rapport taħħari imma billi diġà għandna daqqatajn qabel il-vot plenarja ta' riżultati nkunu nistgħu naġġustaw it-tfassil aħħari eh, biex nikkonsidraw l-evoluzzjoni ta' din ir-riflessjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna lil Pervanx Beres, lil Bugel, lil Shadow Rapporters daw kollha li ħadu l-kelma. Nixtieq ngħidilkom illi data għall-emendi hija prevista għas 7 ta' ġunju uh, eh, fis Imma, anzi, fil-ofsinar. Imma, rapporter jgħid li forsi nistgħu nistennew anki jumejn tal-ħamis 9 ta' Ġunju għal dak li l eh, emendi Issa mbagħad fi 11 ta' Lulju biex nikonsidraw l-emendi imma wkoll biex nisimgħu lill ministri tal-Finanzi illi jaċċettaw illi jiġu u jesprimu ruħhom quddiem il-Kumitat Konġunt tagħna. Opportunità importanti ħafna din. Umbagħad badu jibda xejn f'Settembru il-Kumitat Konġunt tagħna se jerġa' jintaqa' biex jitkellem permezz ta' vot forsi fid-dawl tal-plenarja f'Ottubru Għana ovvjament ħadna mill-ħin eh, tal-Komitat Ekon id-dispeċini ħafna jekk joġbok President għana, insomma flimkien <laughs> konna tortana tnejn u ġveru. Partial. But it's only 15 minutes, so... Eh, naħseb li diskussjoni eh, kienet tajba, kienet diskussjoni utli, kull maqbizna bi kwarta ġifiri, grazzi l-kollegi.